punt li jmiss fil ġenda tagħna ġifi d-dibattiti f'okkażi ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem tal-Priċit Demokrazija u tal-Istat ta' dritt u l-ewwel hija sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Krimea b'mod partikolari tal-Tartari tal-Krimea. U niftaħ id debattitu u ngħaddu l-kelma lill-awturi u nibda eh, bis-sur Kikopa għal-minuta. Grazzi ħafna President, il-sis kollegi, grazzi ħafna. Naħseb hija ħaġa xirqa, ħaġa tajba Illi dan il-Parlament qed jinġabar f'risoluzzjoni konġunta biex nitkellmu fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Krimea okkupata. Mod partikolari, il-kwistjoni ta' tartari tal-Krimea illi ġew persegwitati mill-bidu net tal-invażjoni Russa. E rappresentanti eletti tagħhom ġew miċħuda milli jaqdu id-mirijiet elettorali tagħhom għax għalulhom li kieku eh, kienu qegħdin jagħmlu azzjoni skont il-liġi Ukrajina u għalhekk ir-Russi qed dejjem tiseġġla suppressjoni tat-tartri tal-Krimea. Għax m'hemmx sfiduċa memx fiduċa f'din il-parti ta' popolazzjoni minnaħa ta' Russi u lek naħsbu li huwa importanti ħafna l-Parlament Ewropew jesprimi solidarjetà tiegħu u aħna kontenti li nistgħu eh, konna riżoluzzjoni konġunta. Grazzi ħafna x'nira fotika minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Sentejn ilu, grupp multinazzjonali ta' MEPs tal-Assoċjoni Parlamentari tan-NATO marru Kiev fil Rada u kien hemm ukoll Federica Mogherini fosthom. Il-President kien Janukovic u nafu x'ġara f'Majdan u mbagħad l-annessjoni tal-Krimea xi ġimgħat wara. Billejlina kont eh, fil-Pjazza Majdan u rajt il-barakati u rajt il-ċuħ ta' Bejkut u rajt il-postijiet fejn l-snipers laqtu l-ewwel vitmi u tkellim ma' ċittadini normali. U jina konvinta illi ir-rida ta' ċittadini normali illi deċidiet xiġri fil-Krimea. Ir-rida tal-poplu tal-Ukrajna se wassal għal bidla minn kejja diffikultajiet jistħoq illum is-solidarjetà tagħna. Ta u nixtieq infakar faqrek fuq il-politika tal-nqas tal-rikonoxximent tal-Krimea. Putin qed jipprova jopra b'tali mod manjera biex il-limita solidarjetà tagħna. U jekk aħna nbidlu l-approċċ tagħna dan ikun sinjal ta' ġufija minna naħa tagħna u għalhekk nixtieq nappella l kulħadd biex jadotta din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna l-drittijiet eh, tal-bniedem fil-Krimea u l-ksur tagħhom stidu ħafna wara l-annessjoni mir-Russja. Ħafna organizzazzjonijiet internazzjonali eh, tkellmu fuq ħafna ksurijiet ta' drittijiet tal-komunità tartra għax huma tkellmu eh, kontra l-annessjoni ta' Russja u kellhom bojkat tal referendum ta' 16 ta' Marzu għalhekk din persekuzzjoni nitkellmu fuq tortura, stupru, ħtif tan nies u attivitajiet ekstraġudizzjali li laqas biskrim investigazzjoni fuqhom u għalhekk daw kollha illi rifjutaw illi eh, jieħdu ċittadinanza Russa wara l-annezzjoni għadhom ibatu diskriminazzjoni fis-setturi kollha tal-ħajja soċjali u ekonomika tal-pajjiż u għalhekk eh, dawn il-komunitajiet ma jistgħux jitkellmu, il-ġurnalisti eh, kellhom jaħarbu mill-Krimea mħabba l-bisa tagħhom li ġu persegutatu għalhekk aħna nitkellmu fuq din is-situazzjoni biex eh, tiqaf mill-aktar fis possibbli. Speaker Mr. Preda, one minute. Mesk eh, mult doamna președintă, għas spun că mă bucur foarte mult că discutăm astăzi. Grazzi President. Eh, illum fl-aħħar qed nirnexxielna niddiskutaw niddiskutu il-Krimea. Il-grupp politiku tiegħi għal sitt xhur Nixilu jressaq dan il-punt fuq eh, l-agenda tagħna ikolli ngħid illi nsibu dan suġġett serju ħafna. Il-lan jina nsibu pjuttost disappuntanti ċertu mġiba ta' ċertu nies. Anka fir-rigward tar-Russja u l-Krimeja aħna grupp politiku importanti ħafna aħna dispożizzjoni fejn grupp importanti politiku ħafna f'dan il-Parlament jitlob nammorru f'Moska. Dan naħseb li xi ħaġa inaċċettabbli sakemm il-kollegi kollha tal-Parlament li qegħdin fuq il-blacklist tal-Kremlin ma jitneħewx minn din il-lista. U għalhekk anke sakemm il-Russja ma tħallix il-Krimea tiddeċidi għalija waħedha. Dan juri l-importanza ta' din l-azzjoni. Grazzi l-Onorevoli Gonzales Penja. Grazzi President. Fil-Krimea qed naraw interessi ġeopolitiċi illi għal boħra qed jitpoġġew qabel il-ħajja ta' ċittadini. Aħna mħasbin minħabba s-sitwazzjoni ekonomika u soċjali ta' ċittadini li hija xi ħaġa li mhux ħansolvuha sakemm jibqa' dan l-imblokk, għalhekk hemm bżonn inneħħu dan l imblok sabiex eh, ma jibqgħux ibatu daqstant il-ċittadini. il ċittadini Bot partikolari ħanna mħasbin dwar l-iksur ta' drittijiet umani u s-sitwazzjoni tal-drittijiet tal-komunità tat-Tatari u minoritajiet etniċi oħra. Id-drittijiet tal-minoranzi etniċi u tal-popolazzjonijiet indiġeni jridu ikunu rispettati mhux biss fil-Krimea imma fil-pija tad-dinja. Għalhekk hemm bżonn negozjati taħt il-kappa Eh, ta' Nazzjonijiet Uniti u wkoll ta' aċċess il-ġurnalisti il dawk li joffru assistenza umanitarja u dawk li jiddifendu drittijiet tal-bniedem. Hemm bżonn li naġixxu kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Last uh, speaker on authors list, Mr. Ostrovicius. One minute. Madam Chair, colleagues. Aziz eh, kollegi, il-President Vladimir Putin mal-Gazzetta eh, Bild qal il kolb li kienem fi frar tal-2014 mir russja tfisser illi ħafna nis mill-quta għalda stant xamenna aħna ma mmurnix nġildu ma laqqas biss eh, ovjament tina li xaħat imma President Putin da kollu gideb bħala komandant kap inti għandek ir-responsabilta personali daw kollha li sparixxew jew ġew maqtula mill-2014 fil-Krimeja. Ħen naqra din l-ismijiet ta' tartari li tilfu. Ħajitom. Nur Shemerdanov, Siran Zinedinov, Islam Djiparov, Jevdet Islamov, Eskender Absalamov, Ruslan Ganiyev, Arlen Terekhov. The list is not complete. Il-lista miex wahda sħiħa, kollegi. Ma naqdux nirrepetu l-izbalji ta' seklu liħor. He, najdu l-affarijiet kif numa minn art laqliq. Thank you. Now on behalf of political groups. Issa fissam il-gruppi politiċi l-ewwel ħajbda l-Onorevoli Plenkovic għal-minuta. Grazzi, eh, President. Aħna bil-riżoluzzjoni tagħna qegħdin nappoġġaw l-Ukrajina u għal darbaħra nateraw l-attenzjoni tal-komunità internazzjonali għal ksur tad drittijiet umani fil-Krimea li ġiet annessa mir-Russja. Aħna nappoġġaw it-Tartari illi qegħdin ibatu minn dawn l-abbużi għaliex huma kontra l-awtoritajiet l-awtorità li qed taħkimhom. L-Unjoni Ewropea titkompli politika tagħha tal- li ma tirrikonoxxix dan il-fatt u tkompli bis-sanzjonijiet kontra l russja Jekk dawn, jekk ir-Russi jridu eh, jitejbu l reazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea, jridu jitilqhom il-Krimea u importanti wkoll għal l-NGOs tal-drittijiet tal-bniedem u għal u li l-ġurnalisti kollha maċċess u jkun hemm koordinament anke mal-autoritajiet tal-Ukrajina. Allura nilqa il-fatt li se jkun hemm bawta speċjali dan il-Segretarja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Nappoġġa wkoll il-format Geneva Plus u nemmen illi l-isforzi sabiex titjib is-sitwazzjoni hemmhekk m'għandhomx ikunu disakkopjati għaliex nafu li hemmhekk il-problemi li hemm huma kollha relatati. Grazzi l-Onorevoli Sani għal minuta. Grazzi. Signora President, nixtieq inkun ċara hawnhekk illi il-forzi politiċi kollha f'dan il-Parlament jixtiequ isolvu l-problemi li hemm fil-Krimea. U naturalment li rridu namlu huwa illi eh, fl-aħħar intemmu dawn l-atroċitajiet kontra il-komunitajiet ta' minoranza fil-Krimeja fostom it-Tatari. L-isforzi li qed naraw minn naħda dan il-Parlament illi jimminaw is-solidarjetà huma sforzi li qed jgħinu lil Putin. Dawn huma rigal il Putin. Allura, kull ma jimmina l-laqda ta' bejnietna, jaqdi il-Putin fl-istess ħin. Allura, ser nitlob il-kollegi kollha illi iżommu ma' sanzjonijiet kontra r-Russja u illi ma jagħmlu xejn biex ifixkru dawn is-sanzjonijiet. L-Onorevoli Demes ma kera minuta Sinjuri, jekk intom għatmortu il-Krimea, mux mm, issa ma qabel, tafu illi kienet reġuni sabiħa bħafna turizmu, bħafna kulturi u lingwi differenti u tradizjoni differenti. Jina qabel mal-Krimea ġita nessa minn Russja kont hemmhekk. Kienet ġawra fil-Baħar l-Iswed immissa saret peninzola tal biza Min mindu kien hemm l-annessjoni, ġew applikati il-politiki ta', Russja blaħnina ta' xejn u nafu x'inhi situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. L-awtoritajiet prattikament għandhom approċċ ta' oqogħdu kwieti jew inkella jkollkom tbatu. Hemm attivisti eh, illi eh, huma favur l-Ukrajina illi qegħdin ibatu u qed ibatu ħafna wkoll il-Tatari il-moskej tagħhom li qed jisfaw fil-mira ta' attakki u dan hija xi ħaġa terribbli qed naraw li l-istorja qed tirrepeti ruħha għal dan il-poplu. U issa l-komunità internazzjonali qed tqum ir-raqda. U vera għandna bżonn ir-Russja sabiex nilħu soluzzjoni għal dan ir-reġjun. Għal minuta l-Onorevoli Kalas. Grazzi, tassew. Seisneb selles, et nad on äh, võimude suhtes väga. Grazzi, il-raġuni għalfejn il-Federazzjoni Russa edha toħno id-dritt ta' espressjoni ta' Tatari hija għaliex il-maġġoranza tagħhom ma kritiċi ħafna l awtoritajiet Russi. Waqt il-referendum tal-Krimea, l-attivisti tal-Krimea kienu attivi ħafna protestaw fit-toroq kontra referendum u bdew xejru l-bnadar tal-Ukrajina U għemmek rajna l-istess oppressjoni li rajna minna ħadar russi tal 2000 palma konna rajna fl-1944. Issa situazzjoni kompletti tarra. E, n-nis krimeja ma jistawx jitalmu l-lingwa tagħhom fl-iskejjel kien hemm stazzjoni ta' xandiri li jingħalqu u dawk li jixtiequ e, hemm ċertu nies anke qed ibatu biex isibu mpjiegi jew inkella postijiet fl-iskejjel għal uliedhom. Id-drittijiet tagħhom qed jiġu miksura u hemm ukoll teddida fuq il-wirt kulturali tagħhom u fuq il-lingwa tagħhom. il russi għandhom l-obbligazzjoni tara li t-Tatari jistgħu jibqgħu jgħixu f'pajjiżhom u li jkomplu jippreservaw it-tradizzjonijiet tagħhom. L-Onorevoli Stetena għal minuta. Grazzi, signori. Id-dritt tal-edukazzjoni u għal anka fil-lingwa tatara u bl f'Blukren mhux qed jiġi rispettat fil-Krimea il-numru ta' skejjel tatari qed jonqos il-libertà tal-espressjoni hija medda il-mezzi tax-xandir ta' tatari inalqu. Elementi simboliċi tal-identità ta' tatari qed jiġu qed jiġu limitati ridu nikkundennaw il-mexxejja politiċi fostom Mustafa Ġimaja illi ilu jgħid illi il-Federazzjoni Russa xtaqet tokkupa il-Krimea, imma fakkarkom illi il- Kien hemm sentenza fl-1968 minħabba li persuna eh, minħabba okkupazzjoni ta', ta reġjun partikolari. U dan mhux anaċċettabbli għaliex il-Krimea għaddu konsidrat bħala territorju ta' l-Ukrajna, na nappoġġaw it-tatari tal-Krimea. L-Onorevoli Piri għal-minuta. Il-żewġ miljon ruħ li qed fil-Krimea qegħdin jaffaċċjaw ħafna abbużi ta' drittijiet tal bnidem U għal din il-komunità u għal Krimea bħal daw kolla illi eh, kienu kontra l-annessjoni illegali tal-Krimea Dan wassal għal persekuzzjoni fuqhom, għal abbuż, għal ħtif, għal violenza, għal tortura u bla kastigi. Dan ifisser ukoll il-popolazzjoni lokali m'għandix aċċess għal entitajiet illi s-soltu eh, nistgħu nduru fuqhom meta jkun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna solidari ma' din il-komunità tat-Tatari kif ukoll mal-Ukreni kollha illi qegħdin f'pożizzjoni vulnerabbli talli appoġġaw l-integrità territorjali tal-Ukrajina. Jina insejja fuq il-Federazzjoni Russja, Russa, sabiex jiftħu eh, l-aċċess għall-esperti internazzjonali tal-Konsil tal-Europa, tal-Nazzjonijiet Uniti u ta' organizmi oħrajn fost oħrajn. Issa, is-sur Tanok għal-minuta, President, wara l-annessjoni illegali tal-Krimea fl-2014, il-popolazzjoni tatara tal-Peninsula u l-minorità Ukrajina kellhom deteriorazzjoni ta' drittijiet tagħhom. Il-bojkot ta' reġims waqt il-referendum Trump li kien hemm kompla żied il-konflitti li kien hemm fir-reġjun u dan imur lura għal dak li kien għamel Stalin fid-deportazzjoni tat-Tatara dak iż-żmien il-popolazzjoni tat-Tatari kienet oppressa ħafna. Bħalissa eh, l-arresti qed isiru xi ħaġa komuni fil-Peninsula, is-sitwazzjoni fil-Krimeja tibqa' waħda ta' inkwiet. Jiena nikkondanna dak li qed jiġri fil-Krimea li għada parti mill ukrajina u jiena ngħid illi l-awtoritajiet għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali. L-Unjoni Ewropea qed iżomm għajnija fuq dan ir-reġjun. Issa is-Sur Sinadinos. Signora President, L-Unjoni Ewropea tat l-opinjoni ta fuq pajjiżi individwi u l-awtoritajiet imma qed titmexxa minn eh, pajjiżi individwali bħal pereżempju l-Ġermanja jiena naħseb li konna ipokriti fuq din il-ħaġa mod partikolari jekk tħares lejn restrizzjonijiet li hemm fuq il-libertijiet tal-bniedem, pereżempju f'Istanbul f'Kostantinopli, in-nies ma jistgħux ikomplu bil-ħajja tagħhom ta' kuljum u aħna isu mhux qed nagħtu każ ċertu affarijiet. Maħniex qegħdin narraw l-okkupazzjoni pereżempju ta' Ċipru qed ninjorawha u mhux qed nagħtu attenzjoni bizzeja għal pajjiżi oħra illi qed l-immigranti illi jidħlu eh, f'numri kbar fit-territorju Ewropej. Issa indur fuq il-popolazzjoni Tatara. Għal 20 sena kien hemm proċess bejn it-Tatari u speċi ta' konflitt għaddej mar-Russja u m'għandniex inkunu selettivi fi eh, fix-xogħol tagħna. Issa ngħaddu għall proċedura catch DI għandi lista twila għanna biex zewċ minuti imma u allura se nieħu żewġ kellima biss. Nibdew bl-ewwel kelliem. Grazzi President, jiena verament kontent illi nista' nitkellem fuq dil ħaġa u nista' nirreferel dak li għal istur steċina. Jiena eh, ċekoslovakkja u verament kontent illi s-sur Mustafa Ġamila eh, i-protesta kontra eh, l-okkupazzjoni tar-Repubblika Ċeka. U allura nridu nappoġaw il dan il-pajjiż li kien oppress eh, qabel u issa qed jerġa' jiġi oppress mir-rassa. Jiena qed nappella lir-Russja biex twaqqaf din l-intimidazzjoni tat-Tatars u eh, tirrispjetta l-drittijiet umani tagħhom. Il-medja tat-Tatari qed tiġi imbezza, qed tiġi oppressata hemm madwar 20,000 tatar illi telaq mill-Krimeja is-sena li għaddiet minħabba l-pressjoni li qed issir fuqhom marru mill-Krimeja ħajmorru fl-Ukrajina, jiġifieri it-Tatari qed jerġgħu iħallu id-dar tagħhom ma nistgħux naċċettawha ejja nagħmlu pressjoni fuq ir-Russja u nitkellmu dejjem fuq dan is-suġġett jgħid l-Onorevoli Pospoxxil. Il-kellim li jmiss jgħid li bħalissa kuntent li l-lum qegħdin nitkellmu fuq it-Tatari hawnhekk eh, fil-Parlament Ewropew jgħid l-Onorevoli Jurek. Is-sitwazzjoni bħalissa eh, turina sinjal ċar ta' xed jiġri fir-reġjun. Mhux qed nitkellmu fuq affarijiet li jiddependu fuqna. L-bira kena dibattitu fuq il-laqa tal-Kunsill Ewropew fuq u fl-isqarija tal-President tal-Kunsill Ewropew għas kien hemm kelma fuq il-Krimeja eh, fuq il-ftejim tal-Minsk ta' Minsk u fuq it-teddida serja li hemm għal passi aggressivi illi jistgħu jieħdu l-forzi eh, tar-Russja u dawk favorihom. Asmajna kelma fuq dan il-proġett Dan huwa din hija prova illi maħniex qed nirreaġixxu tajjeb. E, irridu nirreaġixxu kif suppost. U fejn hemm bżonn. Is-Sur għandek punt point of order. President, jiena nitlob l-opportunità illi nirreaġixxa għal attakk personali u nixtieq li tuħu nota ta' dan li senejt. Fir-rimarki tiegħi jiena nilqa li sitt gruppi politiċi qablu flimkien għal resoluzzjoni komuni proposta u din id-diskussjoni u rrit li aħna uniti. Għalek id-dispjaċini li s-sur predar uża il-ħin biex jitkellem biex jattakka kollegi oħra jien inkluż u qal illi dawk illi ma appoġġawx il-proposta tal-PPE qabel qed juru attitudni ambigwa lejn l-okkupazzjoni tar Russja fil-Krimea. Jiena naħseb li din il-ħaġa mhix vera e, qed tinsulta u hija inġustizzja. Jiena kategorament ma naċċettax din l-akkuża falsa li saret kontrija. Din hija fuq f'artiklu wieħed 6-4 e, u allura ħadna nota tagħha. Sinjura Kommissarju, fidejk, President, membri, kważi għaddew sentej mill-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol eh, mill-Federazzjoni Russa u l-Unjoni Ewropea mhix qed irrikonoxxija u tibqa' tikkundanna. Barra li din hija ksur eh, kbir tal-liġi internazzjonali l-annessazzjoni illegali kellha impatt negattiv ħafna fuq is-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem. hemm ksur ta' ġitijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. Ekk għaddej bħalissa fil-peninsula. Hemm impożizzjoni tal-regoli Russi illi ħalqu inċertezza legali u diskriminazzjoni. Il-komunità ta' tara qed iħallsu prezz oli ħafna għall-opinjoni li juru. kienem il-kommemorazzjonijiet tal-1994 illi ma tħallewx isiru. L-attivisti ta' Tatari kienu kol eh, eh, ipprosegwitati. Hemm it-tortura u hemm ukoll il-qtil ta' żgħażagħ Tartari illi ma ġewx investigati kif suppost. Il-rappreżentant Oli Mogherini id-deskrivit eh, dan meta kella laqa eh, f'Novembru tal-2015. Issa rigward id-detenzjoni u sentenzi ta' Oleg Sensov u Alexander Konċenvo. Dan imur kontra il-liġi internazzjonali u l-standards elementari tal-ġustizja l-Unjoni Ewropea se tibqa vokali sabiex dawn ikollhom ritorn sikur lejn l-Ukrajina. L-Unjoni Ewropea eh, ta' spiss saqsit eh, saqsiet għal rispet eh, rispett lejn id-drittijiet tal-atturi fil-qasam ta' drittijiet tal-bnidem, speċjalment f'dan ir-reġjun tal-Krimea u Sevastopol Il-Komissarju Nils Musniks fil-ħalifa tal-2014 ħadem eh, fuq dan kollu u kien hemm rebbija tal-2015 u hemm ix-xogħol ukoll tal- missjoni non-governmentali tal-Krimea. Sissa il-medja u kol ġiet soppressa. L-aktar missjoni riċenti mill-Konsil tal-Europa eh, il-ġimma li għaddiet mill-ambasċatur Gerald Stuttmar nisperaw li tkompli it-tejja situazzjoni li hemm fil-peninsula tal-Krimea. Il-kollegi rċevew seba mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet għal dan id-dibattit